għandi aħbar oħra xintikom minnaħa tal-gwa NGL aħna għanna ċertu numru ta' ħatrit ġodda u dawn ħajkunu din l lista ħatkun publikata fil-minuti. Umbat intom sabir